So, ladies and gentlemen, I think we should make a start. We're slightly behind time. I was just waiting for everyone to assemble. Um, Signori, jekk joġobkom sibu postkom. We have two items. Għanna żewġ punti fuq l-agenda, sakemm naslu imbagħad għall-erba' nofs għall-laqa tal-koordinaturi. U l-ewwel punt għalhekk fuq l agenda ta' warlof senar jgħalli nikkonsidraw opinjoni ta' dan il-Kumitat għaw anki fisem il-Kumitat Ekon għal sistema komuni għal l-intaxxar fuq transazzjonijiet finanzjari. Is-sur Engel huwa rapporter tagħna għal dan il-punt, mbagħad l-Korea de Campos, Onorevoli Mendes, Kamfan, se titkellem fisem il-ħodor? Forsi? Pwis, sur De Jong hija hawnhekk U ma nafx minn ħajt kellem fisem il-grupp tiegħi. Forsi jien stess. Sa niddeċiedu. Tajb wis nistgħu nibdew. Imbagħad għandna xi ħadd rappreżentant tal-Kummissjoni, Iva Sur Dima, Dimas. Tajb wis, grazzi. Is-Sur Engel, jekk jogħġbu. Thank you, Mr. Chairman. Grazzi, President. Dan huwa l-ewwel skambju ta' femiet u naħseb li mbagħad ħan nibdow id-diskussjoni. nitkellem l-Ingliż għax jien biex nħejju id-dokument. Għan nispiega għala ħan nitkellem l anglo sasson biex ngħidu hekk. Nixtieq nsemmi xi punti ewlenin għal konsiderazzjoni tal-proposta ta' taxxa fuq transazzjoni finanzjari li għan referi għalija bħala FTT biex nifranka il-ħin u n nifs fil-diskors tiegħi. naħseb li l-kol tafu għalxiex għanda taplika il-tranzazzjonijiet finanzjari inse, mux dawk il-tranzazzjonijiet li kull wieħed waħda minna għandu jagħmel fil-ħajja privata tiegħu u mhux dawk li għandhom x'esma mal-kreditu tal-kumpaniji u tal-konsumaturi, eċċetera. Ir-raġuni ta' din l-opinjoni huwa li aħna nittrattaw is-suq waħdini, ma nistgħux ovvjament fil-opinjoni nikdbu xi ħaġa li mandiġ taqsam ma' suq waħdini u dik hija l-iktar ħaġa importanti għall aħħar punti li nixtieq naqsam magħkom. Il-Kummissjoni għamlet għannis l-proposta tagħha u resqet evalwazzjoni tal-impatt li hija tajt li l-ewwel nett il-prodott stmat ta' test, ġifiri, il-toll huwa ta' madwar 57 biljun miljun euro, iżda fl-istess ħin, imbagħad ser ikun hemm impatt fuq l-evoluzzjoni ta' tkabbir li se tkun fl-istess daqs, l-istess ordni. U dan ifisser li bħala toll fiskali ser ikonna introjtu daqs kemm ħanitilfu bħala nuqqas ta' tkabbir ekonomiku li ser iseħħ Għalhekk huwa prodott tajjeb, operazzjoni tajba li wassalni biex jiena nemmen u din hija xi ħaġa li rridu niddiskutu bla dubju mal-Kummissjoni ftit iktar il qoddim xi stadju ieħor jekk ikunx jagħmel sens li nkunu marfa u kol xieġri jekk ir-rati jkunu differenti għall aħħar biex bekk konna aktar tarif u naqalaw aktar introjtu mill-li dak li nkunu ħanetilfu minħabba nuqqas ta' tkabbir. Dan huwa relevanti għal dak li qed jiġri issa. Ir-rati proposti mill-Kummissjoni huma 0.1% fuq it-transazzjoni finanzjarji in ġenerali u 0.01% fuq id-derivati. Huwa stmat li il-kummerċ ta' derivati fil-żona ġeografika koperta mit-taxxi ser tonqos b'70% u stmat ukoll li il-kummerċ fuq veloċità għolja, fuq frekwenza għolja, jonqos saħan design fil-mija. Minix xaħat li għandu l-qalbu il-kummerċ fuq frekwenza għolja, iżda hemm oħrajn li jaħsbuha għabħali u dan ifisser li jista' jagħmel sensalina li ngħidu jekk aħna diġa qegħdin nikkontemplaw li n-negozju jepal kollox fil-derivati u fil-kummerċ fuq frekwenza għolja saħan sitra sa' 90% forsi jemmen sens li dan nżawġuħ ma' stqarrija politika. U najdu darba l dem jek irridux dan it-tip ta' kummerċ jew le. U jekk ma rridux ma nistawx naqblu marrati. Jekk diġa ma rridux, diġa rrati proposti huma problema. Għalhekk fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw kemm minn dan il-tip ta' kummerċ nħossu li huwa neċessarju u li jagħmel sens li jkollna fiħdan is-suq waħdini. Issa, hemm żewġ kumitati oħrajn li ser li waslu opinjonijiet li huma deve u budget. Jien mandiċ xi ballun tal-kristall fil-dispożizzjoni tiegħi ma nafx eżattament se jagħmlu, ma nistax ngħid se jagħmlu deve jekk se jaqblu ma' tassazzjoni, iżda rridu naraw jekk dan, dan l-istrumentu se jintuża għal l-impenni li ħadet l-Unjoni Ewropea madwar id-dinja biex tgħin id-dinja li tiżviluppa biex naqqas l-effetti tat tibdil fil-klima. Din hija xi ħaġa li nam nistgħu nagħmlu biss jekk il-prodott tal ftt jispiċċa fil-budget komunitarju l-ewwel net jekk l-Unjoni ser tagħmelek. U għalhekk il-Kumitat tal-Budget jekk kif jimmarraf jien ser jinsisti fuq li dan ikun rizorsa propria iżda jekk dan ikun il-każ imbagħad għandu japplika wkoll fuq it-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea għax inkella ma jistax jitqies bħala rizorsa propria. U dan wassalni għall iktar kwistjoni krunċali fl-opinjoni tiegħi għal Kumitat Imko. Hemm diskussjonijiet li s-safajna fjien affetwa l-tajiet ta' xogħol ta' ekon sissa li jistgħu wasluna f'direzzjoni fejn it-taxxa tkun applikata mhux madwar l-Unjoni Ewropea iżda tkun applikata f'dan iż-żona euro. Din mhix ħaġa li vintaw l-ekon iżda jekk tisimgħu l-kapijiet ta' stat ta' gvern, pereżempju l-Ġermanja u Franza, l-indikazzjoni għal dan huwa diġà evidenti, konsistenti. Iżda memx su intern ta' zona euro, hemm su intern biss tal-Unjoni Ewropea. Kolla kemmi. U dan fisser li jena nemmen l-iktar ħaġa relevanti li rridu nistabilixxu hawnhekk huwa li din il-ħaġa titisseħ fih dan l-Unjoni Ewropea kollha kemmi u mhux f'territorju iżar mill-Unjoni Ewropea kollha bis-suq intern Il-bażi legali għall-introduzzjoni tal-FTT parzjalment huwa wkoll marbut mal-titjib tal-funzjonament tal-suq internu li nivitaw id-distorsjonijiet fih dan is-suq intern. Raġuni oħra li tagħmel sens biss jekk kollox japplika s-suq intern. u mhux biex jagħmel parti biss jew territorju biss flok l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Għalhekk hemm żewġ punti li kienu relevanti għalija l net dik li semmejt l-aħħar ġifiri l-applikazzjoni territorjali tat taxxa meta seħ u t-tieni punt huwa li nikkonsidraw l-impatt probabbli tat tassazzjoni fuq ċertu kategoriji tal-tranzazzjonijiet finanzjarji u kummerċ. Jekk tagħmel sens jew le li nippruvaw naqdu aktar mossi regolatorji ma' dan. Per eżempju, ma nammenx li l-kummerċ fuq frekwenza għolja eħaddan is-suq intern b'xi mod jew ieħor, anke għat transazzjoni finanzjari. Dak kollu għal-bidu minn għaj bħala introduzzjoni jena ħerqan biex ikolli l-apprezzament tagħkom u l-input tagħkom. Grazzi ħafna. Naħseb li għanna stampa ċara minn ħatijak, grazzi għal dan id-dokument. U issa l-professur Correa de Campos ħajwieġeb. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja il-rapporter għal l-input ħarqan tiegħu u għall introduzzjoni li tagħmel sens għal dan is-suġġett. Jider li bħalli kieku din xi ħaġa sempliċi iżda mhix sempliċi xejn, anzi hija waħda komplessa ħafna. Il-kriżi finanzjarja globali reċenti kienet riżultat ta' mġiba mhux xirqa fis-swieq u kellhom ħalsu qares għaliha l-istati membri. Dan fisser li l-Unjoni Ewropea hija għandha rwol mexxejja li ħafna pajjiżi għandhom impenji li jixtiequ jieħdu iżda fuq il-livell globali u mbagħad fuq il-livell nazzjonali huwa diffiċli li dan jitwettaq. Għalhekk f'dan l-Unjoni Ewropea hemm diffikultajiet ħafna membri huma rezistenti, speċjalment l-Renju Unit, u dan fisser li din l-FTT tista' tiġi applikata bissa żona euro. Però rridu nevitaw għaliex dan imur kontra l-kooperazzjoni globali u lan marbut miegħu. L-armonizzazzjoni tar-regoli tal-FTT għandna nilqawha nilqawa għal raġunijiet imsemmija f'din il-proposta. Proposta ta' definizzjoni ta' rati minimi ta' taxxa flok taxxi komunitarji. Din ma tantx ehm, aħna ċerti dwarra x'tista' toħno il-kumpaniji biex jivitaw it-taxxi u jmorru minn posta l-ieħor fih dan il-kontinent Ewropew. Il-proposta huwa li hija li nimxu b'prinċipju fejn ikunu bbażati il kumpanija mhux fejn jseħħu tranzazzjonijiet u dan huwa relevanti għat-taxxi. U dan huwa rikonoxxut anke minn dawk li huma kontra din il-proposta għaliex irridu nqisu leakages li jkun hemm ta' informazzjoni tal-FTT, ecc. Hemm ambitu sħiħ ta' firxa sħiħa ta', ta strumenti f'din il-proposta fiħdan flimkien mal-xogħol tal-Bank Ċentrali Ewropew mal-Bank Ċentrali tal-Istati Uniti tal-Istati Membri Iżda irridu naraw l-effiċenza tal-politika monetarja wkoll u dan jista' jfisser li jkun hemm nuqqas ta' kontroll mill-Bank Ċentrali Ewropew. Jekk lan ta' taxxa huwa li jkun hemm diżinċentiv ta' tranzazzjonijiet spekulattivi dawn it-tranzazzjonijiet jispiċċaw jaqgħu il-barra mill-ambitu tal-proposta. U għalhekk il-proposta ma tantx iddettaljata fir-rigward l-inċidenza tat-taxxa u kif ħadd tiġi imqasma madwar l-ekonomija. Fil-waqt li huwa veru li l-inċidenza diretta fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji ser titratta dawn l-istrumenti m'hemmx dettalji mbagħad fuq kemm jistgħu jgħaddu l-ispejjeż tagħhom għal fuq il-ċittadin komuni fuq il-kumpaniji. Il-proposti għandhom jindirizzaw din il-kwistjonijiet tal-flussi u anke kif għan indirizzaw it-taxxa. Din tista' tkun importanti ħafna Jekk il-kumpaniji li jistaw resqu dawn l-ispejjeż minn post li ieħor jitrasferuhom, it-taxxa din it-taxxa tista' tkun falliment fuq żewġ li jkun hemm diversifikazzjoni u l-istituzzjoni finanzjarji ħalsu għal l-ispejjeż tal-kriżi finanzjarja. Dan eh, wassal għal ħafna tħassib għaliex rridu naraw jekk il-transazzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew se fit-test billi nżidu il-miżati għal-banek peress li dawn jiġu trasmessi għal ħafna mill-ekonomija dan ifisser li ħajżid l-ispejjeż għall-investiment anki għal kumpaniji mhux istituzzjonali, bħal pereżempju l-kumpaniji l-individwi, eccetera, u dan għandu effett negattiv jekk ma jistawx jagħmlu trasferiment ta' dawn l-ispejjeż u għalhekk irridu naraw kemm ħajaffettwa l-balance sheets tagħhom fi żmien fejn is-solidità tal-sistema finanzjarja qiegħda waħda mwera. Għalhekk rridu noqogħdu attenti meta ngħidlu ċertu stqarrijiet għaliex hemm affarijiet varjabbli differenti li dejjem ħajkun hemm dubji dwarhom. Madana kollu il-firxa wiesa ta' stimi tindikanna li l-istudji kienu utli biex nindirizzaw xenari differenti. Il-fatt li memx għan ċar fuq kif għanna nonfuq dawn il-fondi, għajr li kun hemm suġġeriment vak biss li nkella jista' jintuża biex jieħu post il-kontributi nazzjonali dan jindika li ħajkun zida ta' taxxa mingħajr tnaqqis ta' tnaqqis. U għalek rridu għoddu attenti meta niddeċidu affarijiet bħal dawn, speċjalment fi żmien ta' fragilità ekonomika. Grazzi. Thank you very much. Mr. Mendes. Mr. sur Mendes, jekk joġba. Grazzi, President. Għagġobni l-approċ anglosassonu ta' Frank, kienet ċajta, iżda għalaw u jina uġbitni. Naqbel ma l-argumenti tiegħu hemm ħafna mistoqsijiet li nixtieq irressaqlu u għalhekk ngħid għal għandna nintroduċuha bħalissa f'pożizzjoni li għaddejjin minna bħalissa Naraw bħala rizorsa propja tal-Unjoni Ewropea għalhekk għandna bżonn 27 stat membru edha hemm sabiex nevitaw kummerċ finanzjarju inaċċettabbli li waslu għal kriżi finanzjarja minnaħat tal-banek. U għalhekk għandna nispeċifikaw iktar fid-dettall li huma tranzazzjonijiet li ndaħlu f'din l-sfera kollha u li ma le. U naħseb li proposta bħal din tista' tgħin biex it-traffiku finanzjarju biex ngħidu hekk ikun aktar trasparenti mill-li issa. Naħseb li dawn huma affarijiet importanti ħafna li rridu tweġiba għalihom u għandi mistoqsija oħra. Il-bieraħ il-Kummissarju Sumeta ħabbar evalwazzjoni tal-impatt ġdid fuq din il-kwistjoni u din għandha x'taqsam mal-iskeda iva jew le biex ikun hemm posponiment għax jekk qed nitkellmu dwar il-fatti u ċifri li għandna fidejna bħalissa, forsi se qed jinbidlu, qed jevolvu. U ġola darba mbagħad ikollna l-fatti u ċifri l-ġodda u l-evalwazzjoni tal-impatt x'ser jiġri. Bħalissa lek ma nistax nappoġġa l-idea kif inhi bħalissa għandi d-dubju tiegħi ukoll bħalma qalu kollegi oħra u kif argumentaw u naħseb li kun tajjeb li kun nafu x'inhuwa l-prezz għal kull individwa, għal kull familja Ewropea, iżda tajjeb ukoll li nkunu nafu kemm hemm tranzazzjonijiet u kemm se riseħħu barra mill-Unjoni Ewropea u kemm l-istituzzjoni finanzjarja se nitilfu fl-aħħar mill-aħħar. Għalhekk importanti li nifukaw fuq approċċ globali fl-aħħar mill-aħħar. Jiena nipproponi diġà li nġeddu l-skeda tagħna sakemm ma jkollna l-evalwazzjoni tal-impatt min-naħa tal-Kommissjoni. Grazzi. very much. Grazzi. Emily? L-ewel net? Jena minix il-Shadow Rapporteur, fil-fat qed nitkellem għannon ta' Pascal Confin. Probabilment se taraħ darba tul dan il-proċess, imma naħseb illi nista' nitkellem dwar il-pożizzjoni tagħna bħala grupp Aħna pozittivi ħafna li kunem eh, taxxa Ewropea fuq transazzjonijiet finanzjarji għal bosta raġunijiet waħda ovvja u hija eh, ta' għal raġunijiet ta' ġustizzja politika hija ħaġa xirqa li dan is-settur jikkontribwixxi għal bini mill-ġdid tal-ekonomija reali tagħna. It-tieni hemm għandha effetti regolatorji pozittivi irridu naraw min se sa din it-taxxa. Dawn huma persuni jew istituzzjonijiet illi eh, jikkummerċaw ħafna f'dan il-finanzjat eh, eh, fil li jagħmlu dan il-negozju trading fuq il-computers, ħafna transazzjonijiet kull sekonda, ħafna spekulazzjoni illi fil-fatt waslet għal kriżi ġifiri għanda effett regolatorju fuq dak il-settur fuq fuq dik il-parti ta' settur finanzjarju li jħu l-ikbar riski u din hija ħaġa tajba. U it-tielet nett imbagħad huwa tħul jew mezz jew sors ta' tħul. Irridu naraw issa kemm se jintilef dak li huwa GDP u impiegi. U jiena naħseb li jista' jkun ta' tħul sostanzjali Mbata kabbiru l impigi għaddeja diskussjoni anke fil-pajjiża tiegħi dwar l-impatt negattiv fuq it-tkabbir u l-impigi. Uridu naraw x'tip ta' eh, tkabbir u impigi. Fl-Ewropa għadna kif tlifna 9 miljun impig fl-Ewropa minħabba l-kriżi. U jiena jimportani dwar kull wieħed minn dan l impigi imma għanna bżon ta' sostenibilità u anke fis-settur finanzjarju tagħna Issa jekk dan is-settur irid ikun ftit iċken fil-ġejjeni biex ikun sostenibbli, mela hekk ikun ma jimpurtax. Issa dwar it-dħul fejn se jmur se jkun riżorsa propja Ewropea jew għandu jmur lura uh, fil-but nazzjonali naħseb il- l-istati membri li rridu ħaġa u l-Kommissjoni ovvjament illi tkun tixtieq xi ħaġa differenti. Iva, aħna naqblu bħala grupp tal-ħodor uh, ma nafx jekkux possibli il-Ministri tal-Finanzi qed ifittxu sors ta' tħul u naħseb li se jiġġieldu ħafna għalih dan id-dħul. rridu najdu b'mod ċar li il-Kommissjoni ma tantx ippreżentat proposta dettaljata fija ħafna difetti u dibattitu li miss se jkun uh, fuq il-mod kif inu strutturata, kif inu strutturata il-proposta anki dwar il-limiti ġeografiċi u għanna naraw illi ikun modell ispirat minn dak tal-Renju Unit illi jkun japplika globalment. Dan ifisser li kumpaniji barranin jikkontribwixxu wkoll qed naraw illi ħafna mill dazji eh, tal li jridu jitħallsu skont il-modell Ingliż eh, eh, u l-bolli li jitħallsu ma ġalux is-settur finanzjarju fil-Renju Unit jiċkien. Il-proposta tal-Komissjoni issa hija bbażata fuq il-modell Zvedis illi eh, mhux qed jagħti riżultati mixtieqa jiġifieri hemm bżonn li nbidluh. Raba punt għaw min jgħajt illi dawn it-taxxex addizzjonali fl-axħar mill-axħar se jispiċċa iħallasom il-konsumatur. Eh, għal dawn nistgħu ngħidu iva hemm riskju imma hemm bżonn illi jkun hemm iktar trasparenza fis-suq tal-banek u trasparenza biex il-konsumaturi ikunu jafu x'inhu għaddej. jekk urridu naraw jekk hemmx tendenza sistemika illi dan il pc spiċċa dejjem fuq l-ispallejn tal-konsumatur, irridu naraw se nagħmlu ma nafx nistgħu nagħmlu għaliex is-suq huwa wieħed ħieles imma mill-banda l-oħra jekk hija xi ħaġa sistematika li fl-aħħar mill-aħħar jagħmel tajb il-konsumatur, irridu forsi naraw eh, x'nistgħu nagħmlu dwar dan u mbagħad dwar il-kalendarju. Naħseb issa huwa l mument għaliex irridu wkoll nispiraw lill-Kummissjoni biex tagħmel biċċa xogħol l-aħjar. Naħseb li dan huwa l-aħjar moment li bħala Parlament nixprunaw naqra l-affarijiet. Sur De Jong. Jiġu f'moħħi ħafna affarijiet u uh, tinteressani ħafna teknika li referita li għas-Sinjura Turunen. Ma wieħed irid jistaqsi jekk dik it-teknoloġija ix għalina għal dan il-komitat li jiddiskutija jew il-komitat ikon. Jekk uh, aħna se nagħmlu xi ħaġa dwar dan nixtieq illi nkun involut. L-ewwel mistoqsija li smajna kienet waħda interessanti minn għandi sur Mandez. Aħna irridu illi dawn it transazzjonijiet ta' kull farka ta' sekonda isiru jew le. Dan mhux biss fl-Ewropa x'jekk ma jsiru xaw isiru band oħra, imma ħaġa li nistgħu nagħmlu u nistgħu nirriflettu dwarha wkoll Iva, jekk ikonna pajjiż fl-Ewropa li jkun għaddej minn xi diffikultajiet partikolari u għandu qed iħaddem pjan ta' irkupri u pjan ta' salvataġġ, jekk naraw li s-sitwazzjoni edha eh, tgħaddi mill-ħażina għall-ar minħabba dawn it-taxxi eh, jew minħabba dan il-tip ta' negozju, dawn it tranzazzjonijiet forsi temporanjament dawn it-tip ta' transazzjonijiet jistaw jiġu sospiżi imma dana fil-kontest ta' pajis wieħed partikolari. Embatem l-argumenti kontra din it-taxxa bħal il-fatt li fl-aħħar mill-aħħar jispiċċa dejjem il-konsumatur li ħallas irridu naraw kif nistaw namlu biex din il-konsumatur ma jħallas, anki il-fondi tal-pensjonijiet jibżaw minna din it-taxxa x'seżiet l-ispejjeż għalihom. X'naħsbu dwar dan? Hija tassew teddida din? Mux dejjem l-affarijiet ikunu daqshekk korroħ kif wieħed jibża li se jkunu. Irridu nżommu f'moħħna wkoll il-kumpanija żaru ta' daqs medju. Ħafna minna jkunu pronti li semmu lil dan it-tip ta' kumpaniji u jgħidu il-banek mhux se jkollhom flus biżejjed biex isilfu lil dawn il-kumpaniji żaru medji jekk inkomplu eh, nitolbuhom iħallsu iktar taxex u iktar flus. Mbagħad hemm it-tip ta' Tobin Tax li kienet maħsuba biex jiffinanzjaw pajizi li qed jiżviluppaw, għalissa m'hemmx pjan globali u naħseb nista' ngħidu li din id-dqeja li għandna tista' isservi għall-istess san. Fil-grupp tagħna għanna opinjonijiet divergenti ma jiena personalment ma naqbilx illi automatikament idħul minn din it-taxxa issir xi tip ta' dħul għal l-Unjoni Ewropea. Naħseb hemm iktar ċansi tirnexxi jekk l-istati membri jiġbru it-tħul minna huma stess mbagħad forsi iktar il-qoddim nistgħu naraw jekk dan id-dħul jistax jintuża b'mod konġunt. Il-President Franċis għadu kif ħabbar li jekk aħna ma niftemux fuq livell Ewropew fuq din it-taxxa huwa lest illi jintroduċija fi Franza. U hemm eh, eżempju oħrajn ta' pjanijiet simili naħseb is-sitwazzjoni tant hija mwera illi rridu irridu nagħmlu xi ħaġa il-kriżi finanzjarja rridu niftakru eh, bġiet kawzata essenzjalment minn dawn it-tranzazzjonijiet li jsiru eluf minnhom kull sekonda. Jek nibiva wieħed jista' joqgħod jistenna li xi darba naslu għal ftehim globali imma ma naħsibx li x-xemxa eh, titla f'dik il-ġurnata żgur. Issa jiena il-President se jitkellem għannom tal-grupp tiegħu forsi nkun ix-shadow rapporter jien jgħati surħaba. Naħseb tom se tistaġbu illi jiena xettiku ħafna dwar din it-taxxa, imma minn dak li smajna diġà qed nara illi minix waħdi. Irrid nibda billi ngħid illi għandi impressjoni li hawn min jaħseb li dan huwa mezz pjuttost faċli kif niġbru il-flus f'mument ta' diffikultajiet ekonomiċi kbar min sejħela strument finanzjarju innovattiv palli kieku wieħed jista' jiġbor iktar flus minn ekonomija li qiegħda diġà kubteja mingħajr ma jkompli jakkisa qed eh, jirġaw jivalwaw eh, jevalwaw l-evalwazzjoni tal-impatt minħabba il-ċifri eh, koroħ li ħarġu minn dan li għandna dimna issa li wieħed iqis il-karatteristiġi ta' mitigazzjoni ta' din it-taxxa, ta' taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji, l-impatt negattiv huwa mistenni li jkun limitat għal 0.5%. Issa, Dana mhux ftit huwa ftit mhux ħażin. Issa nixtieq nibda billi ngħidilkom kollegi li ma naħsibx illi għandna nikkontemplaw li namlu xaħġa f'dan l-istadju illi se jkompli naqqas il-GDP u tkabbir b'0.5%. Jena ma naħsibx li sissa rajna xi benefiċċji fondamentali u siguri li se joħorġu minn din it-taxxa. Umbat em dawn l-effetti ta' distribuzzjoni, meta Ernst Young semmew il-din il-situazzjoni dwar il-fondi tal-pensjonijiet, u veru li mux f'kull pajjiż ħafna paj, uh, persuni li ħadmu għal kumpanija l-tul ta' żmien Umbat jorbtu jistriħu fuq dawn il-fondi tal-pensjonijiet li kunu kontribuxxew għalihom. F'pajjiżi dawn il-fondi ta' pensjonijiet privati huma investiti eh, f'azzjonijiet, f'bonds, etc. Waħna pretendu li min qiegħed eh, qiegħed iħaddem il-flus tagħna eh, aħna qed nippretendu illi jiġbru l-ola tħul possibli minn fuqhom illi jagħmlu ġestjoni tal-portafol b'tali mod illi tħul fuqu ikun l-ola possibli hekk nipretendu minnhom. U l-ċittadini kollha rispettivament minn kemm jaqalaw flus qegħdin jistrieħu fuq dawn il-fondi tal-pensjonijiet. Issa din it-taxxa se tkompli tillimita il-kapaċità tal-persuni li jagħmlu ġestjoni ta' dawn il-fondi U eh, ovvjament miex se, se jkolla eh, dan l-effett ta' distribuzzjoni li kun indaqsu ekwu. Umbat naddi għal kwistjoni ta' l-impatt li dan se jkollu fuq is-settur finanzjarju. Aħna tkellimna dwar dan diġà il-problemi potenzjali eh, tal-negozjar tal, tal negozjar automatiku jew automatizzat. Jena dejjem ħsibt illi din kienet prassi ma tantx eh, ideali, imma jekk dan huwa il-każ nistaw namlu xi ħaġa, nistaw insibu mezz kif inwaqfuh dan inwaqfu din il-prassi minar din it-taxxa. It-taxxa mhijiex il-mod ideali kif wieħed jista' jindirizza problema ta' dan it-tip jekk tassew teżisti jekk aħna innaqsu il-daqs tas settur finanzjarju billi nimponu iktar taxex fuqu, u aħna diġa għanna taxex supplementari fuq il-banek u fuq il-transazzjonijiet, da laqqas mu se jwassal l iktar tkabbir, jina rrit il-servizzi, il-turnover mis servizzi finanzjarji jikber. Għalix dan se jwassal l iktar ħolqien ta' tkabbir u iktar impigi. Bħalissa dan mux qed isir għaliex qegħdin f'mument ta' tkabbir kajman ħafna. Mbagħad fl-aħħar nett Signora Turinen ukoll semmitu dan il-punt jena naqbel magħha. Fl-aħħar mill-aħħar x'inhi din il-proposta? jajdu illi din il-proposta se toħloq tħul minn sors ġdid għal budget tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament huwa fl-interessi tal-Kommissjoni illi ikonem sors illi ikollhom prepotenza fuqu. Ġifiri, it-tħul illi jinġabar permezz ta' din it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarju jista' jintuża kollu jew parzjalment eh, bħala riżorsa propja għal budget tal-Unjoni Ewropea. Fuq dawn il-kwistjonijiet kollha naħseb illi din hija proposta li mi konvinċenti xejn. Imma l-iktar ħaġa li turi kemmiex taxxa realistika hija li din issa tkun applikata fl-Stati membri tal-Unjoni Ewropea kollha għaliex il-Kummissjoni m'għandix is-setat li timponi xi ħaġa hekk. U din mhix xi ħaġa li se tkun deċiża permezz ta' proċess ta' kodeċiżjoni, il-gvern tiegħi żgur mhux se jaċċetta din. U għalhekk żgur se jkun hemm tfixkil tas-suq intern minħabba fekk naħsbu dwar il-proposta u naħseb is-Sur Engels għandu jisħaq fuq dan il-punt. Żgur illi din it-taxxa se twassal għal tfixkil tassu intern u dawk is-swieq illi japplikaw din it-taxxa żgur se tonqos fihom l-attività ekonomika. Kieku din kienet proposta ġenwinament globali li tista' tiġi infurzata kif imiss, ikkun fija xi meritu mal-mod kif qed tiġi preżentata hawnhekk, applikata parzjalment madwar l-Unjoni Ewropea, mhix se taħdem, anzi se tagħmel ħafna ħsara lis sistemi kollha fl-Unjoni Ewropea. Mela, dak kien il-kontribut tiegħi bħala Shadow Rapporter, issa nerġa' eh, nieħu rwol ta' President u nati il-mikrofonu lil kellima li miss, is-Sinjura Rojtova. Grazzi ħafna. Jena ma rridx noqgħod nirrepeti dak li diġà intqal f'din id-diskussjoni. Imma din mhix biss id-diskussjoni li qiegħda timbeda fl-istati membri mod partikolari f'pajjiżi fir-Repubblika Ċeka, imma fid-diskussjonijiet kollha li kellna l-istess punti li tqajmu hawnhekk illum qegħdin jitqajmu b'nadi oħra. Il-proposta m'għandix għan ċar ma nafux fuq xi xini xirridu nirregolaw, xirridu innaqsu l-spekulazzjoni fi transazzjoni finanzjarji, jew irridu naraw kif se noħol u sors ta' tħul ġdid biex inkopru ċerti bżonnijiet. Din hija l-ewwel mistoqsija u tweġiba miċara xejn. Għal dak li rigwarda fejn għandhom jintużaw dawn il-fondi. Jekk il-Kommissjoni qed tippretendi li se jkun hemm reazzjoni pożittiva min naħa tal-istati membri, naħseb illi dawn il-flus irridu jidħlu fil-budgets individwali tal-istati membri għaliex bħalissa qegħdin jippruvaw jaraw minn fejn se jsibu sors ta' dħul ieħor Ovvjament jiena nifhem fejn qed tipprova tasal il-Kummissjoni permezz ta' din il-proposta. Aħna ma nistawx nkunu ċerti dwar l-impatt ta' din il-proposta u hemm ħafna mistoqsijiet. X'jiġri jekk, x'jiġri jekk, għal daqstant issa dak li għandna bżonn hija analiżi id u naħseb li kwestjoni komplikata bħal din jistħoq il smiħ pubbliku li forsi għalih il-Kommissjoni tista' tħejji alternativi differenti tajċinu mal-vantagġi u l-izvantagġi ta' kull waħda. U trid turina u koll xanijiet jistaw jintlaħ u permezz ta' dawn l-alternativi ximpat se jkollhom. Umbat tkellimna dwar is-settur finanzjarju u u x'wassal għal problemi li qegħdin fihom illum qed naraw li ċerti pajjiżi tnaqsilhom il-rating tagħhom u ovvjament se jkun iktar diffiċli għalihom li jħallsu id-dejn tagħhom. Il-Kummissjoni għalfejn ma ma ħasbitx li forsi tagħmel taxxa fuq id-dividends. U nieqaf hawnhekk għaliex naħseb illi kemm il-possibilità ta' transazzjoni ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji u inkella taxxa fuq id-dividend, it-tnejn li huma għandna nikkonsidraw għax għandhom il-meriti tagħhom. Forsi il-Kummissjoni tista' taħseb iktar dwar dawn iż-żewġ alternattivi u jiena nixtieq nistaqsi lil kollegi ma taħsbux illi għandu jkollna smiħ pubbliku fuq dan is-suġġett. Iva, naħseb illi kumitat li qed imexxi fuq din il-kwistjoni qed jagħmel propju dak f'dan il-mument. Sewċ kommenti oħra u bat jekk ikonna ħin nerġgħu nisimgħu minnant is-Sinjura Turinen imma il-ħin qed jafas u eh, rridu illi niddiskutu wkoll l-istudju fuq il-kreditu għall konsumatur Grazzi President. Jiena mhux qed ninħeba wara d diffikultajiet tekniċi ta' twettiq ta' dan l-istrument ġdid bħal dak li huwa ta' l-FTT ta' xafu transazzjoni finanzjari, però skonti jista' jsir strument tassow effettiv, għan tal-inqas għal żewġ raġunijiet. L-ewwel net minħabba sistema finanzjarja, mbagħad it-tieni net fuq l-aspett ekonomiku. Issa, rajna li matul dawn l-aħħar sentejn parti mid-diffikultajiet li feġġew fil-pajizi tagħna Ewropej u parti mid-diffikultà li kienet fuq l-euro twildu nibtu propju minn diffikultà finanzjarja, iżda minn aspett spekulattiv. Mhux qed nitkellmu dwar azzjonijiet virtużi, iżda azzjonijiet li juru l-intenzjoni li jagħmlu tajjeb jistanaw fuq il kundizzjonijiet ta' dak iż-żmien permezz ta' skambi eh, veloċi ħafna li kellhom lan biss li jkollhom vantaġġ li ikompli jistanaw. Prassi bħal din u hija prassi negattiva għandha bżonn li tiġi kontrastata għax ma jkunx hemm sens li aħna noħorġu minn kriżi li għaddej minna bħalissa li skont laqas ikun possibbli iżda tkun assurd, ħaġa assurda li aħna ma nerġawx nġeddu mill-ġdid nirdu mill-ruq tagħhom il-problemi li waslu għal din il-kriżi, irridu nixtarru talima minn dak li għaddejna minnu nagħmlu tajjeb għal dawk l-istrumenti li jagħmlu tajjeb għal dawk għal dik l-imġiba ħażina. Speċjalment nibdew dik tal-banek. Allura din hija taxxa li għandha xekkel azzjonijiet strumentali li qegħdin hemm fuq medda qasira ta' żmien biex dak li jkun jistana fuq medda qasira ta' żmien imbagħad tispiċċa hemmhekk din l-azzjoni din naħseb li hija importanti ħafna. Kemm minħabba l-effetti li tista' toħloq iżda anke fuq ir-rigward ta' messaġġ li nistgħu nibatu fil-livell finanzjarju. It-tieni element importanti għandu jaqsam ma' l-użu tal-tħul. Aħna nitkellmu dwar il-kabbir u inna nitkellmu dwar il-patta stabilta u tkabbir biex bekk imbagħad nsiru nafu li fl-ħar mill-ħar nitkellmu biss dwar stabilta u tkabbir. U mhux qed noqogħdu attenti fuq dawn l-aspetti, għalhekk kif waslu għat tkabbir. Dan waslu għalih billi jkun hemm regolamentazzjoni u taswiq biss jiena ma naħsibx li jekk huwa l-każ. Tkabbir għall-Ewropa jasal biss bid-dimensjoni komunitarja għaliex l-ebda pajjiż waħdu ma jista' jirnexxi u investimenti soda hija politika Kineżjana li ġiet applikata f'din iż-żmien storiku fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk x'għandna bżonn, għandna bżonn riżorsi li l-pajjiżi waħedhom m'għandhomx fid-dispożizzjoni tagħhom u dawn ir-riżorsi jistgħu jiġu parzjalment mill-Eurobonds jekk jitwetqu u jekk isiru għaliex minnaħa jistgħu jintużaw għal fond ta' salvataġġ tal-istati membri u minnaħa l-oħra tista' tintuża biex tixpruna għajem il-ġdid l-ekonomija. Iżda mbagħad tista' tintuża wkoll mit-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjari. Alex Conte m'għandix ma tagħmilx sens li dawn ir rizorsi jridu jitħallew fidejn l-kompetenza tal-istati membri jew inkella għandhom x'ikunu parti mill-budget Ewropew. Le, għalija għandhom ikunu parti mill-budget Ewropew. Kemm bħala solidarjetà kif ukoll bħala użu immirat li l-Ewropa għandha tagħmel grazzi għal dawn ir rizorsi hawn qed nitkellem dwar it-twettiq tan-netwerk kollha tal-infrastruttura kemm fuq dik tangibli kif ukoll dik intangibli. Min kellima ditkellmu qabel naħseb li jiena smaj diskors li mhux qed jikkonvinċuni, u ħankun ċarotont hawn magħkom permettu li ngħid li l-fondi tal-pensjonijiet ħajkunu Eh, mxeklin jekk nintroduċu xaġa bħal din u jiena nħoss li l-affetti ta' sigurtà soċjali mhumiex ser ikun imxeklu jekk dak li jkun ma jkollux il-fondi tiegħu f'pont apposta li jkun qiegħed fuq bażi mhux soda u li tkun qiegħda fuq spekulazzjoni. Dan ifisser li mhux biss titlef l-ewro li jkollok infaddal iżda l-ewro li tista' taqla għada pitada. Għalhekk rridu attenti li nsaħħu l-istabilità tagħna u l-tfaddil tagħna. Għalhekk laqqas tikkonvinċini l-idea li jew kulħadd jagħmel FTT jew nkellem jagħmel ħadd. Għaliex inkella nkun qed ngħidu li qed nagħmlu proibizzjoni mhux xierqa għal xi ħadd li anki jekk ma tagħmel sens iżda jekk ikollu dimensjoni territorjali jiddeċidi li ma jagħmilix meta ngħidu li jew ħanamlu din l-FTT madwar id-dinja jew inkella aħna ma nagħmluhiex, hawnhekk qed noħolqu pretest. Għaliex ejja nagħmluha fl-iktar numru possibbli ta' pajjiżi, iżda jekk jiena jiena niddubita u jiena naħseb li jekk nibdew ngħidu li mister ikun diffiċ, mister ikun possibli li dan l-FTT jaħdem, jekk ma jkunx hemm kulħadd, ikun diġà bdejna fuq siq ħażina għalek jena naħseb li dan jista' jkun wieħed mill-istrumenti l-aktar innovattivi, l-aktar b'saħħithom u naħseb li huwa leġittimu li nkunu kawti meta niddefinixxu x'inhu ma mekkaniżmi ta' kontroll. Ma dan kollu jista' jistabilixxi minn min situazzjoni li kellna qabel l situazzjoni li ser ikonna wara, għalhekk jiena ma tantx konvint. Um, well, I just want to remind colleagues that we, we do have a present one more item to come, but um, this is an important item. And uh, Ms. Ms. Signora Gebhardt, Battistur Schwab, xtaq jintervjeni? l ewel signora Gebhardt għax ma naħsibx illi se kolli bizet ħin biex nerġan nisima minn is-Sinjura Turunen. Grazzi ħafna, President, u grazzi Sur Engel għal dik il-preżentazzjoni Jina naħseb illi f'din id-diskussjoni m'għandniex ninsew li ftit ġematilu il-Parlament adotta rizoluzzjoni b'maġġoranza kbira eh, li kienet qed titlob għal din it-taxxa u fakret l kummissjoni li kienet ila eh, titratini qabel ma ħarġet bil-proposta. Issa x'qed nagħmlu? L-ewwel għadna lill-Kummissjoni eh, biex tagħmilha u issa qed ngħidu li ma rridux. Irridu nkunu konsistenti bħala Parlament f'dak li najdu u namlu. Irridu nefalwawa un batanna uh, eh, nil-għaw dak li tiġibih il-kommissjoni wara li nkunu tlabni ħahna. Issa madana kollu irrit najt imma li xorta għandi problema bil-proposta tal-kommissjoni. Ma tantx eh, hija attraenti iktar tider bħala xaħġa ħaġa nofsanija biex najtek. Naħseb illi hemm bżonn illi eh, din il-proposta tissaħħa xi ftit għaliex bħalissa mhix imlaħma biżejjed, jiġifieri f'dan ir-rigward jiena naqbel mal-kollegi tiegħi li qalu xi ħaġa simili din it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji ilna ħafna niddiskutuha. U naħseb illi għandha ħafna aspetti pożittivi jekk tiġi applikata kif, kif xiera ma nix wisħin għalek musen nuqot nsemmijom kolla il-vantagġi taħħa. Peress li aħna il-komitat għassu intern u jekk aħna nżommu f'moħna dak li għal sur Haber is-sannom tal-grupp tiegħu. Jiena naħseb illi din it-taxxa fuq transazzjoni finanzjarji tista' tkun ħaġa tajba ħafna għassu waħdini ikonna odda li bijan nkunu nistaw innatfu u norganizzaw mill-ġdid is-swieq finanzjarji u nwaqfu eh, il-transazzjoniet finanzjarji li mandom xejn u xejn xjaqsmu mal-ekonomija reali. Irridu nisguraw li l-ekonomija reali tal-Unjoni Ewropea u l-lin minna jekk alla jrid xi darba ikunu jistaw igawdu mill-kompetizzjoni, mill-finanzjament u finanzjament mill-ġdid. Naqbel ukoll ma dak li għal sur kofferati fuq il-fondi għal-pensjonijiet. fondi għal-pensjonijiet li huma tajbin, li huma msejsa fuq eh, pedament sot u li ċittadini m'għandhom ebda raġuni għalfejn jibżaw minnhom mandomx għalfejn jibżaw illi il-flus li fadlu se jintilfu darba l dejjem Umbat hemm fondi oħrajn illi ma tantx ta' min li wieħed jafda fuqhom. Għalek dawk l-istituzzjonijiet li jaqdu sew lil klijenti tagħhom fuq is-swieq finanzjarji dawk jena nipreferi li kolli sistema tal-pensjonijiet li tkun regolata mill-istat naf li hemm pajjiżi fejn Dan ma jeżistix u rridu naħsbu fuqhom ukoll. Aħna ma nix noqogħdu nifokaw biss fuq l-aspetti negattivi ta' din it-taxxa, imma ukoll fuq dawk pożittivi għaliex għanda aspetti pożittivi u nistgħu ngawdu minnhom jekk din it-taxxa indaħluha b'mod għaqli ikonna fidejna strument li jippermettilna ikonna nieħdu azzjoni regolatorja fuq is-swieq finanzjari. Issu xwab, Sur President, diġant għalu ħafna affarijiet. Naħseb illi il-prinċipju li meċina għandu jkun li ma nix naħsbu biss dwar eh, kif se noħol u iktar taxxi u minn fejn se nsibu iktar tħul għal budget tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad punt ieħor, Sur President, il- fondi tal-pensjonijiet jinvestu fuq medda ta' żmien twila u twila ħafna. Meta jippjanaw l-assi tagħhom eh, ħarsu l-qoddim ħafna u għalhekk transazzjonijiet tagħhom huma ftit li xejn, ġifri dawn il-fondi tal-pensjonijiet ma tantx se jħossu il-pis ta' din it-taxxa. Huma jinvestu fuq medda ta' żmien twila Issa rridu naraw kif se nagħmlu biex ma nikkastigaw il-ebda ċentru finanzjarju. Il-Viċi President tal-Renju Unit għal li din il-taxxa ħlomna bija biex eh, nordmu l-Londra darba bħala ċentru finanzjarju. Aħna ma rridu nikkastigaw lil ħadd fir-realtà Dalodu aħna tkellimna dwar il-bċejjeċ tal-bahar għall-użu rikreattiv u jena tilkom illi eh, f'Kalifornja kienu rawx x'kienu l-problemi minn fażi bikrija u iffissaw l-istandards tagħhom u jena ċert li dak iż-żmien dawk il-konċernati għallu danna se jam l-naħsara, aħna se nibqaw kompetittivi, ecc. ecc. U l-lum edin nikkopjaw dak li għamlu f'Kalifornja fl-Europa. Ġifiri fl-axar mill-axar l-idejat tajbin kullħat fom. Aħna f'dan il-komitat għanna nistaqsu li l-nfusna din il-mistoqsija Għalfejn font tal-pensjonijiet li jixtri kumpanija iħallas eh, taxxa fuq it-turnover? Imma jekk ikun se jinvesti f'servizz finanzjarju ma jħallas. Uh, eh, mux faċli li wieħed jiġġustifika dan it-trattament li mhux indaqs xejn u mhux ekwu xejn. Il-President naħseb li se jkollna niqfu hawnhekk b'din id-diskussjoni ma nix tweġiba naħa tal-Kommissjoni. Uh, eh, Sur Engel għadu jrid uh, joħroġ bl-opinjoni tijaw mbagħad nerġaw nistidnukom biex tiġu hawnhekk biex mbagħad flimkien niddiskutu uh, dak li jkun ħareġ bih is-Sur Engel. sur Engel jixtieq illi jisma x'għandha xi tajt il-Kummissjoni għad baqanna punt ieħor qabel il-laqa tal-koordinaturi fl 4 nofs, anzi mhux eh, baqanna biss 25 minuta minn issa sal 4 nofs, imma ikollok l-opportunità illi tisma' minn il-Kummissjoni la darba il sur Engel ikun ħarġ bl-opinjoni tiegħu. Iva, jiena nifhem illi il-ħin qed jafas, imma ikun interessanti anki eh, fid-dawl ta' dak illi Eh, intqal aktar kmini biex nisimaw xanda xittajt il-Kommissjoni dwar eh, evalwazzjoni tal-impatt ieħor jew rivedut. Naħseb illi hemm bżonn li nisimgħu mill-Kummissjoni issa. Il-Kummissjoni hija lesta li tkellimna dwar dan issa sur Dima. Iva, grazzi, Sur President, u grazzi wkoll ir rapporter Jena se nitkellem fil-qosor ħafna, jena kont kieku nixtieq illi nitkellem fuq ħafna punti imma il-ħin qed jafas. Mhux se jkun hemm evalwazzjoni tal-impatt rivedut, stricto sensu. Dak li għamlet il-Kummissjoni wissa bħalissa qiegħda tirfinaħ hija li komplet tagħmel simulazzjonijiet addizzjonali fuq l-impatt ekonomiku illi se eh, jirriżultaw mill-implementazzjoni tal-proposta. Dan mhux biex noqogħdu um, nilabu bieċifri imma għaliex l-evalwazzjoni tal-impatt li uh, saret fil-bidu ta' sena li għaddit kienet ħafna iktar ġenerika u issa aħna rridu nimmiraw iktar uh, fuq l-simulazzjonijiet iktar speċifiċi illi saru u ċifri illi issa għedin jiġu, kalkulati li ħarġu mill-simulazzjonijiet huma ħafna iktar neutrali dak li huwa impatt ekonomiku telf ta' GDP, naqis fl-impik, il-pagi, eccetera, huma effetti ftit li xejn jew li se jkunu ftit li xejn fuq medda ta' żmien twila. Aħna stajna nargumentaw illi anki l-evalwazzjoni tal-impatt attwali għalla volja juri xi impatti negattivi xorta waħda Eh, ma jgħidx li din hija ideja ħażina. Evalwazzjoni tal-impatt huwa ismu miegħu jista' jgħid x'jista' jkun eh, l-impatt u fuq modell teoretiku ġifiri ma tajċejn dwar l-użu li se jsir mitħul, hemm ċerti tipi ta' transazzjonijiet finanzjarji li jistgħu jkunu inklużi f'modell ekonomiku, eċetera, eċetra. Jekk tippermettuli u malajr uh, punt li issema minn ħafna kellima u li għal raġunijiet tovju importanti għal dan il-komitat u għall-impatt fuq is-suq intern. F'każ teoretiku meta grupp żgħar ta' stati membri jimplementaw it-taxxa u jdaħlu t-taxxa u eh, l-oħrajn le. Jekk kun hemm xi żvilupp inizjat fuq l-inizjattiva tal-istati membri mhux mill-Kummissjoni biex ikun hemm implementazzjoni fuq grupp illimitat ta' stati membri, dan issir permezz ta' strument ta' kooperazzjoni imsaħħa dinija il-proċedura ikkontemplata fit trattati u f'dak l-istadju mbagħad il-Kummissjoni kollha tiverifika jekk u se jkun hemm impatt fuq is-suq intern illi jagħmel l-implementazzjoni ta' taxxa minn ftit stati membri biss ħaġa impossibbli. Ma nistax nbassar minn issa xejn il ir-riżultat. Fil-każ tal-VAT affas eżistenti fil-liġi Ewropea. Ma hemm eżempji oħrajn fil per eżempju li ħarġet bihom il-Kummissjoni fuq taxxi fuq il-karozzi per eżempju illi dana kollu ma nistax ngħid minn issa x'se jkunu r-riżultati aħħarin pero f'dak li hija liġi internazzjonali u eh, f'relazzjoni ma' pajjiżi terzi li mhumiex inklużi fil-proposta attwali li għandhom nejn jagħtu indikazzjoni ta' xista jiġri fl-Unjoni Ewropea jekk biss ikun grupp żgħar ta' stati membri li idaħlu din it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Imma dana nidħlu fih iktar fid-dettall fil-ġejjieni jekk ikun hemm iċ ċans illi eh, din il-possibilità issir realtà minħabba li l-ħin qiegħed jafas nieqaf hawnhekk, però jekk għandkom xi mistoqsijiet ta' natura teknika lest niwiġbuhom. Very much for that. Grazzi ħafna. Biex eh, nreaġixxa l-aħħar mistoqsija. Meta mhux jekk. Għanna nibdew naħdmu fuq l-implikazzjoni ta' suq intern. Issa, mhux iżjed tard niddubita l-gvern għaj stess għaj bidde, jiena naħseb li hemmhekk għandu jisir ix-xogħol. Surengel għandna hawnhekk kalendarju ma nafxek hekk tiżid xi ħaġa. Inti ħatibatilna abbozza r-rapport frar għadu l kas jiena kelli l-intenzjoni għajt Surengil. Nam Prova namela qabel, imma sa tlita ta' frar ġajk tkun għandek. Eh, possibilment hejkum bl-Inglis eh, meta għet zon maħħux għet ġara sissa u kifat malkom 30 seni 30 sekunda ilu nibdew fuq l-implikazzjoni ta' suq intern u għal-intenzjoni tijaw fil-intenzjoni tijaw fil-dokument għall-attenzjoni tijak. Grazie. Well, thank you very much. Grazzi Hafni. Naħseb li kienet ħaġa tajba li użajna naqra ħizjet ħin għax debattitu uh, utli ħafna. Mela issa, naħseb li sessjoni naqra zid qasira importanti għax ikun l-opportunitajiet li konna segwitu ta' kif tafu aħna tlabna bħala parti mix-xogħol preliminarju eh, rapport fuq l-implementazzjoni tal-direttiva -direttiva, tal eh, kreditu għal konservatur u l-studju sar mill-European Legal Studies uh, Institute li u assoċjat mill università ta' Osnabruk għandkom kopja fil-pakketta dokumenti ta'kom Nirringrazzja u koll il-Departiment eh, tal-Politika, elke għalli Eh, kienu responsabli għas supervizjoni tera l-istudju. Sfortunatament, dr. Zoll mill-Università ta' Krakow li kien qiegħed eh, meċi dan eh, ma jistax joħroġ minn Munich nħabba l-borra. Iżda, signorina Margarita Lavilavic mill-Università ta' Osnabrück li u hija avukat ukoll u studjat ukoll l-Ingilterra u l-Ġermanja u kol apparti mill-Polonja ħat prezenta dan l-istudju fismu. U ħajkonna xi stampi. Forsi jekk tista' ddum 10 minuti ikonna l-opportunità għal xi mistoqsija sur Lefner. Eh, forsi jista' jiġi żjed tard jekk mill laqta triologu li qiegħed fiha. Issa, jekk hemm kollegi li xtiju jagħmlu komment, forsi nkomplu meta jieġi s-sur Lefner iżjed tard. Ejja nisimgħu fuq l studio issa minant is-Sinjura Lavinovi. Uh, thank you, Chairman. I'm sorry for... Grazzi ħafna. Eh, Disfeċin għal interrumpejt. Grazzi ħafna, President. Aħna xiftit imħazbin konna għed nħarsu fl-Istitut ta' Studi Legali Ewropej, aħna eh, noffri l-informazzjoni ġenerali u l-osservazzjonijiet dwar l-implementazzjoni formali ta' direttivi u ħanħarsu lej ċerti aspetti u fil-malaj, malaj, naraw kif l-Stati membri eh, eh, wessaw il-kamp ta' applikazzjoni. il suġġett tal-istudju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 ħanħarsu lej il-possibilitajiet offrutu mid-direttiva jien ħanħalli dak li qiegħed fil prezentazzjoni dak il-regolament li ġiġda daħlu li huma ġiġa parti tal-aspetti eh, armonizzati kompletament u kif ukoll ir-rekwiżiti l-aspetti li jirrikjedu l-interpretazzjoni. Il-metodoloġija li użajna u li huwa li aħna batna eh, kwestjonarji l-14 stat membru li li segwu l-struttura tal-studji biex nkun nistaw nqablu r-riżultati u l-għazla tal sati membri kienu li ikonna dawk li segwu l-sistema common law kif ukoll dawk li segwu l-sistema tradizjonali kontinentali u dawk il-leġizlazzjonijiet ġodda wkoll biex ikollna rappreżentazzjonijiet minn kollha. Dwar eh, l-istat tal-implementazzjoni l-istati membri kollha li koprejna ġa implementaw id-direttiva, ma dana kollha sitta mill-14 waslu tard. Il-diffikultajiet prinċipali kienu li kienu rapportati kien iż-żmien qasir li kien hemm biex wieħed jagħmel proċess ta' implementazzjoni jew inkella jew il-pajjiżi kellhom jagħmlu ħafna mendi wara l-iskadenza tal-transpożizzjoni jew kella ma xilom xamlu dan fix-xogħol fi żmien eh, qabel eh, id-data stabilisa. Id-direttiva tal-1997 għandha approċċ armonizzat kompletament li fisser l-istati membri mm, mhux biss jistaw idaħlu regolamenti ġodda kif provdut mid-direttiva imma jista m'għandhomx għandhomx permess biex jaċċedu il-livell ta' ħarsien, il-livell ta' protezzjoni. L-aspetti armonizzati kompletament qegħdin hekk Standard European Consumer Credit Information li qegħdin regolati fl-artiklu 5 u 6 fl-annes direttiva mbagħad għandna informazzjoni li tiġi mdaħla fil-kuntratt imma dritt ta' li wieħed jirtira u l-kondizzjoni biex ħallas qabel u l-metodu ta' kalkolu għall-annual percentage rate li mhux ħaġa problematika. Issa dwar l-aspetti armonizzati kompletament sitta mill l-14 stat membri li ġob koperti trasferjaw eh, kif direttiva tajt erba minnhom erba mill pajjiżi koperti implementawa eżattament, forsi bidlu ċerta eh, kliem imma zammew il-kontenut. Erba mill pajjiżi l-erba pajjiżi, erba pajizi minn dawk koperti għamlu differenzi eh, anki fil-kontenut. Per eżempju, Franza ma implementax id-dritt li wieħed jiġi informat wara li jkun hemm konsultazzjoni tal-bażi tad-data u l-Portugal implementat il-rekwizit ta' eh, li wieħed jiġi li jafza meta jirtaħallas qabel. Imma id-dettalji jisibuhom fl-istudji. Problemi eh, ta' daku l-aspett mandatorju ta' sekki u meta dan is-sekki jrid jiġi ipprovdut Aħna eh, waqafna fl-aspetti kompletament armonizzati u t-tini parti u l-formazzjoni tal-kontratti fl-artiklu 10 mux problematiku fil-Latvija u Rumenja biss li ma zerċitawx li ma mux transpozizjoni tal dwar id-drat tal li wieħed jirtira li huma regolati fl-artiklu 5 letter H. Fil-kas tal-Ġermanja direttivi tal-dispozizjoni kienet trasferita sew ma inkludu sanzjonijiet li huma li morru lilin mill-artiklu 14 u wieħed B. Mbagħad jekk aħna nħasu lejer dritt li wieħed jirtira li hija tielet parti tal-aspetti kompletament ormanizzati li nixtaq nitkellem fuqha, l-istat membri kollha eh, implementaw dritt tal-tirar imma mill-lider ħolqet ħafna problemi fl-istati fl-istati membri, per eżempju fil-Ġermanja eh, hemm eh, dritt li wieħed jirritorna minflok li wieħed dritt ta' tirar Jekk din wieħed nċekkjaw jekk din jaqbilx ma' dispożizzjoni għax il-kamp ta' applikazzjoni mhux daqshekk ċar inħabba l-natura kompletament armonizzata tal-direttiva. U biex naħlaq dwar il-ħlas kmini ma kien hemmx l-ebda problemi dwar il-dispożizzjoni dwar ħlas kmini, imma kien hemm ħafna eh, kritika dwar il-dispożizzjoni dwar kompens u kif għad il-Portugal eh, daħlet id-dritt eh, li wieħed ikollu jagħti notifikazzjoni li l-konsumatur eh, iħallas kmini li huwa perjodu ta' 30 ġurnata ta' notifikazzjoni. Nħan kompli, għax iż-żmien għaddej, nħares lej l-implementazzjoni ta' marġni u wisa ta' apprezzazzjoni u direttiva tħalli ċerta libertà l istati membri biex tirregula il modalità tal-implementazzjoni. Aħna tħadditna dwar eh, eh, l-apprezzjazzjoni kif hemm fl-artiklu 5 eh, paragrafu 6 u u dak li hemm ukoll fl-artiklu 15 paragrafu 2 dwar rimedji kontra is-supplixxi u dak li hemm ukoll fl-artiklu 23. Id-dmir li għat spiegazzjoni dwar l-offerta ta' kredit taħt l-artiklu sessa ġiet implementata mill-Istati membri kollha, disa mill-Istati membri koperti ma ċarawx dan id-dmir u l-Ġermanja eh, tat eh, tat parametri li mhumiex funkulanti. Ħarba minn dawn il-pajjiżi li huma l-Awstrija, Franza, Portugal u l-Renju Unit taw tefsira ċara u eżatta Eh, dwar kif eh, dak li jem spiegat fil-offerta ta' kreditu. Excuse me. Um, the second part is the margin of appreciation as It-tieni parti hija l-marġni ta' apprezzjazzjoni fejjem eh, rimedji disponibli taħt l-artiklu 15 8 mill-istati membri eh, adottaw regoli konkreti u tlieta minn 14 mataw l-ebda sanzjonijiet. Il-Ġermanja ma mleġ dan ma rispettax il-karattru sussedjarju tal-dispożizzjoni. As regards the penalties, most of the... Issa dwar sanzjonijiet, maġġoranza tal-pajjiżi implementaw din id-dispożizzjoni b'forma korretta u il-maġġoranza tal-sanzjonijiet issibuha fil-leġislazzjoni ta' eh, kreditu għal-konsumatur tal-Istati membri. U ħafna minn daw il-sanzjonijiet huma ta' natura ċivili liġi ċivili. Issa dwar l-alternativi, l-possibiltajiet Jena nirrekomenda li tħallsu lej il-taqsira esekutiva, eh, executive summary fej għandek għandkom eh, table biex li jispiega li ma possibiltajiet ġew mażula mill-pajizi. Mela, jekk forsi namel taqsira ta' da, il-Bulgarija per eżempju maħadix lebda options, l-Australia, Franza, Italja, Portugal, wahda, ċipru, Ġermanja u Romanija l-iżjed li ħadu possibiltajiet u kien artiklu t-nej paragrafu 6 li zet mażula dwar l-arranġamenti li jiġu miftiema bej il-kreditur u l-konsumatur fil-kas ta' ħlas iżjed tard u fl-artiklu li jem u kol fl-artiklu 16, il-possibilità li jem fl-artiklu 16, paragrafu 4, dwar il-dispozizjonijiet għal-ħlas kmini u l-kumpens li huwa limitat f'dan il-kas. il possibiltajiet li ma tantx inazlu kienu dawk li għandhom xasmu ma tnaqqix tnaqqis tal-dritt ta' tirar u l possibiltajiet li jipermettu l-kreditur li jitlob eh, kumpens iżjed għali meta jkun hemm ħlas kmini mill-konsumatur. Jider l-istati membru l-istati membri jazlu eh, possibiltajiet li huma tajba għal-konsumatur. Issa dwar il-frekwenza tal-azla tal-alternativa mem nebda relazzjoni bej iż-żmien qasir ta' implementazzjoni u li ċerta stati membri implementaw tard. nħalli da barra u nixtieq nagħmel referenza l-istudju tagħna dwar l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni li l-maġġoranza tal-istati membri estendew il-kamp ta' applikazzjoni għal għal krediti l-konsumaturi li huma eh, appoġġati minn mortgages u krediti l-konsumaturi li huma li jinataw biex jifinanzjaw il-propieta. Fil-Germania, punt addizjonali, il-kamp ta' applikazzjoni personali eh, ġi estendit għal dawk li għandhom negozji ġodda. Issa dwar l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni nixtieq nirrekomenda il-table li jem fil-taqsira fl-axħar għax tagħti idea ġenerali tal-possibilitajiet li ġew maħudam l istatim minn. Grazie ħafna tal-istenzjoni tagħkom. Good, well, thank you very much indeed. I think... Grazie ħafna, jgħat il-President. Huwa suġġett xifrit pjuttost komplikat. Iżed insiba zafaxli insegwi fil-rapport mill-li fil-istampi li rajna forsi sullek daħal mill-laqata trialog. Jinko għatnaqra naqra il-rapport għalek ma rajtekx ma nafx jekk tixtieq tikkommenta xi ħaġa dwar dak li ntqal sissa u xoli xogħol addizzjonali nistgħu nagħmlu għax naħseb li mhux illum ma tantx ħankunu nistgħu napanzaw wisq. Eh, Allura ħajkonna bżonn naqraw dal-rapport l-ewwel imbagħad narġgħu nreġgħu lura fuqu. Ftina forsi eh, l-ewwel impressjonijiet tiegħek bħala aspett fuq is-suġġett. Grazzi ħafna. Jina l għabel kollux nishtiq skużari ħad kont f'żewġ laqat, żewġ laqat ta' trialogu. Wieħed kellu suċċess, eh, tieni wieħed le. Jew sissa le, kien hemm affarijiet diffiċli ħafna, kien tekniku ħafna. u verament eh, kont eh, assorbit mis suġġetti li konna qed nitrattaw jitratta eh, dwar wirt. Iżda kelli nitlaq minn hemm. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tar-rapport. Meta wieħed jara dwar il-possibilitajiet li jimplementa d-direttiva fil-pajjiżi, jiena ħarist lejn dak li sar fil-Ġermanja, ħarġt għal ċerta żmien dwar kif il-Ġermanja kienet implementat din id-direttiva. Imma nistgħu naraw eh, x'tip ta' konklużjonijiet nistgħu naslu għalihom dal-kwestjonijiet kellhom x'aqsmu mal-leġislaturi wkoll. Ħafna stati membri implementaw U ma tantxemx ma tantxemx jgħidu fuq dan. Mela dwar dan għanna bżonn direttiva ġdida dwar da tip ta' eh, self fuq il-propieta, tip mortgages, issa dwar kumpens. Dwar l-ħlas kmini hija kwestjoni komplikata sal-aħħar il-leġizlaturi ma setawx il-limitaw li l għal minimu dak li għet nitrattaw hawnhekk huwa eh, negozju kbir eh, self self eh, ta' 30 jew 35 sena ġibri ma tantx hemm jagħmel f'dan il sens Jien nixtieq nara dwar il-PR. Jek din hija armonizzata, jekk hija jekk l-APR hija uniformi u le, jekk aħna nħarsu li r-realtà tal-ħajja tal-negozju, fil-realtà hemm differenzi kbar u din hija ħaġa interessanti. Rridu naraw ir realità xeffett kellu u meta niġu għal ħruġ ta' krediti. Kif għan trattaw dan il-fenomenu għawek, jina ħajkolli nittratta dwar da mal-grupp għaj fis-16 ta' marzu 17 ta' marzu kun barra l-parlament u l-pozizjoni għaj tiġi maħuda mill sindku tal beltijaj hija specialista, ma jkħajgan problema biex nkomblu fuq xol tal-direttiva tal-kreditu l-konsumatur. Jena proponi nitħattu dwar meta ħanet kelmu fuq dan meta nagħmlu dan ix-xogħol eh, konċernat ma' din id-direttiva. Grazzi ħafna. Niżis ħaġa li ħaġa interessanti li smajt l-lum eh, li ħatirtira minn il-Parlament kienet wieħed mill-iżjed ħabrika f'dan il-komitat. Kif qed tajt għamilt żewġ trialogi u prezentazzjoni nawguraw li kull suċċess ħaġa li l-koordinaturi forsi għandhom bżonn jikkonsidraw il-dati huma flessibbli dan huwa proġett li aħna ftemna li nagħmlu matul din is-sena u evidentement eh, irrindaħluha fi proposta tal-Kommissjoni ħan naħdmu eh, fuq ir-reviżjoni tagħhom ta' direttiva li għaw eh, Sinjora Russa li ġiet hawnhekk biex tisma' għaxi tkun hawnhekk għal Diġi Sanko. Naħseb li tkun utli li wieħed jitratta skont il-kalendarju tal-Kommissjoni u, naraw il-koordinaturi xajdu biex nizguraw li x-xoltana jaqbel ma dak biex namlu pozizjoni, nieħdu pozizjoni politika ta' din direttiva biex il komissjoni tkun tista' tieħu nota ta' dak tal opinjoni tagħna meta huma jagħmlu l-konsultazzjoni. Dik hija suġġerament tiegħi dak li nixjaqsam eh, eh, dati jekk il-koordinaturi l-oħrajn jaqblu miegħi. Fuq din il-bażi mm. qed nara li hawn xi wieħed rasċaru rapporter ieħor, il-proposta tiegħi hija fuq dan is-suġġett illejla. Nirringrazzjaw il-prezentatura tal-rapport u naħseb li għanna bżon l-ewel nomodu xiftit u nistudjaw il-rapport, mbagħad nitkellmu mas-Sinjura Ballon biex ikonna taħdidiet flimkien u Massur Lekner biex naraw kif nistaw navanzaw fuq da, grazzi. Kulħadd kuntent fuq din maniera biex niproċedu, grazzi. Mela grazzi ħafna. Mela, il-laqa spiċċat, nfakkarkom li daw kol li mumiex mill-koordinaturi li aħna ħan intaqaw għada fid-disa' prezentazzjoni tal-presidenza, tal-prioritajiet tal-presidenza daniza, s-għol jisom l-ministru tal-tkabbir ekonomiku, nifqu għal 3 minuti biex nippermettu li kulħadd joħroġ mill-kamra mbagħad nibdew il-laqgħa tal-koordinaturi. Grazzi ħafna.